Mela, sinjuri, mela, wara, skont il-regola 216, paragrafu 4, ma kien hemm lebda talba biex wieħed jivvota fuq il-korreġenda li ġew eh, eh, tkellimna fil-għarum il-bira fil-ħamsa. Allura, il-korreġenda mela ġew approvati. Naddu issa għal-votazzjoni,